So, colleagues... Mela, kollegi, wasanna s-salvotazzjoni. so, colleagues, the first vote we have... L-ewel vot huwa dwar il-rapport Regner talba għal tħejja tal-immunità ta' Steve Briwa